ħe naħsbu mela fuq l-aġġustament strutturali u l-programmi involuta l-IMF l-ewwel tagħmel ta' tad-dejn fil-bidu, u mbagħad hemm devalwazzjoni u mbagħad il-programm. U għalhekk il-Greċja kellha programm fejn ma kienx hemm dejn strutturat u ma kienx hemm devalwazzjoni għax aħna parti mill-żona euro għalhekk f'dan il-perjodi u jiena għandi ħafna differenzi mal-gvern ta' qabel, imma kidi dik kieku ma kellix diskrepanzi mal-gvern ta' qabel, din kienet situazzjoni diffiċli għall-aħħar biex inkunu nistgħu noħorġu mill-kriżi u uh, niksbu l-investiment apparti ma kienx il-Grexit għat maħarġ mill-programmi ġifiri mill-agenda pjuttost. U għalek da din it-tweġiba u l-inja għaliex ma kenniex eh, investiment dirett barrani l-gvern ta' qabel u il-gvern tagħna ħadd mu se jinvesti u għalhekk kull soluzzjoni għaddejn li għandna trid eh, turi ir-rotta ċara għall-investiment. Għalek jiena eh, kelli dak l-artiklu fil-Financial Times li kiku niprofaw natu bottatura lejn uh, light tal-2017 Umbat, l-investituri għajdi tas jina sena deċizjoni f'dik id-data, imma hemm ħaġa oħra. Għax apparti dawn il-problemi li jina semmejt, il-Greċja miex ekonomija zaħira miftuħa, hija ekonomija zaħira maluqa. Iġifiri, waħda mill-problemi ewlenin kienet li għanna bżon iċċaqalqu Eh, bejn non-tradables għal tradable So lek din strategija tal izvilupa parti l-affarijiet l-oħra li li eh, rispondejt tal-mistoqsi tal-Sir Boldman u oħrajn illi parti mill din strategija tal-izvilup hija il-risorsi imorru għal tradables u hekk inħoss jien huwa essenzjali fuq għall-approċ tagħna fl-istrateġija tal-iżvilupp bil-riforma ta' sistema finanzjarja, sezzjonijiet ġodda ta' investiment indirizzaw il-problemi tal-SMEs. Naħseb illi jekk teżisti differenza bejn il-gvern ta' qabel u l-approċ tagħna huwa dan li ġej. Il-gvern ta' qabel li ovvjament kien iktar neoliberali minn aħna, kellhom approċċ illi basikament qal li jekk innaqsu l-pagi u jekk forsi ntaf fix-xiftit u nati u nati nrendi iktar flessibli il relazzjonijiet fuq ix-xogħol, allura jasal l-investiment. Dan falla fil-fema tiegħi. U għalhekk għat-tieni parti tal-mistoqsija tiegħek hija tant importanti iva hemm bżonn wieħed jindika s-setturi m'hemmx ekonomija li naf jien wara t-tieni gwerra dinja u jiena kont nallem eh, l-ekonomija tal-iżvilupp qatt ma żviluppa approċċ ġifirin naqsu l-pagi mbagħad ikonna eh, postijiet ta' xogħol flessibbli, is-settur privat jagħmel li jrid u meta jrid. U tinvesti għandek bżonn strateġija illi issolvi l-xkiel u tara l-sinerġiji li tagħmel joint ventures u skont ċerti setturi kif il-Korea u pajjiżi oħra sviluppaw u pass maġġi ċifan il ġappun għandna bżonn ta' strateġija li svilupp għanna bżon nkunu nafu fejn nishtiqo ninvestu, li ma setturi, li ma l-prioritajiet minn tix se t-brojpixi investiment setturi oħra, imma se t-provdi għafas biex ek jista jkunem nsowu il-problemi tal-koordinazzjoni tal-investiment jina ninvesti u inti tinvesti ma jekk ma ninqadux ikun hemm problema, ċifir problema tal-koordinazzjoni u lek għandna bżonn ta' sensila ta' istituzzjonijiet illi se jindirizzaw din il-kwistjoni u anki iva aħna se, se nibnu dawn l-istituzzjonijiet fis-sentejn li ġejjin. Grazzi. Eva Paunova, PPM. Grazzi, President, grazzi onorevoli Ministru tal-Iqata unnek fosna. Għandi xi ftit punti L-ewwel net jidher illi intkom dejjem issidu taxxi imma fl-istess waqt ma stajtux iżidu il-ġabra tat-taxxa għax kien hemm tnaqqis fl-2015 meta qabla mal-2014 xi wieħed jew tnejn fil-mija u għalhekk insaqsi kif inhu possibbli illi jżidu fit-taxxa ċferem xi ħaġa sejra ż-żmeġġ jekk qed tiġbru inqas taxxa u forsi t-provaw eh, zidu it-taxxi mħabba it-tħul mit-taxxa issa dik li għal-privatizzazzjoni kif qal il-kollega eh, Tom qal ma tantx ħareġ ċar fit-tweġiba tiegħek fuq il-programm ta' privatizzazzjoni personalment iżommu ma kif kien il-programm għax iva kien hemm xi ftit avvanz kienem numru ta' kollegi tijak fil-gvern illi ma jappoġġawx dan il-program, inti li ma Din Dinja parti kuċali tal-program li ġiet negozjata. mbagħad forsi anke mill-lat emozjonali jina niġi minn stat membru viċin mill-Bulgarija u fil-aħħar ġimgħat il frontiri tagħna mal-Greċa ġi maluq minħabba il-protesti min-naħa tal-bdiewa Griegi u l-gvern Grieg m'għamel xejn biex iwaqqaf il-protesti tagħhom. U daw l-aħħar snin aħna tajna appoċ u fiduċa li l-imsiħba tagħna gregi eh, f'kollaborazzjoni fuq livell ta' pajjiżi anke fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Meta se jkollna l-istess eh, fiduċa lejn l-imsiħba. Ora kollox aħna nasbu li aħna l-imsiħba tagħkom ukoll. Grazzi. Um, I'm not going to comment on the... Nistan għodni kommenta fuq it tilet mistoqsija Kien hemm iva protesti kbar fuq l-iskemi tal-pensjonijiet kellna nindirizzawhom, deċidejna nużaw id-dialogu, iva eventualment wasanna x-riżultat ħafna bdiewa realizzaw li r-riforma li għamilna għal bdiewa l-iktar foqra kien hemm titjib u għalhekk naħseb issa l-affarijiet eh, marruf postom u ma mxtaqsek nissi protestaw ma naħsibx illi approċ iktar aggressiv kontra l-bdiewa kien se jkun suċess imma se jurta biss in-nies li kieku l-argumenti jaħdmu jekk għandek argumenti tajbin nkun nistgħu nikkonvinċu n-nies. Forsi kien hemm uh, fatturi esterni għal Bulgarija jiddispeċina mal-intenzjoni kienet li nsolvu l-affarijiet permezz ta' dialogu u koeżjoni soċjali biex hekk in-nies jkun jistgħu jifmu x'qegħdin nagħmlu u jaċċettaw u jaqblu magħna issa fuq it-taxxa għandek żball. It-taxxa kienet inqas mis-sena l-oħra ma tkabbir kien inqas ukoll mis-sena l-oħra, imma id-dħul mit-taxxa kien ikbar minn dak fil-budget u għalhekk kellna eċċedent vizavi l-miri tagħna u il-ġabra tal-VAT żdiedet sostanzjalment dawn l-aħħar 4 erba' xhur speċjalment fis-sajf. Intu kol saqsejt meta aħna se naqsu it-taxxi għax kien hemm mistoqsija qabel meta se naqsu t-taxxi, l-istituzzjonijiet jgħidu ħaġa loġika ħafna jgħidu hemm dawn ir-rati mnaqsa tat-taxxa tal-vatt fil-gżejje konsenat kważi Irlanda minn flok Island bl-Inglis. Imma konna t nitkellem fuq il-gżejjer. Mela, għalix dunna ma t-neħħuħx dan il-trattament neħħuħ, dan il-trattament speċjali għal-gżejjer u għax ikun hemm fatt simplifikat binqas rati tiġbru biktar. Din hija l ta' tagħna aħna ċettajna għazin naqsu xi ħaġa li l-gvern ta' qabel ma milx, e ġifieri inneħħu bil-mod il-mod ir-rati ta' tnaqis għal gżejjer din hija sistema simplifikat ser nżidu bil-ġabra tat-taxxi u aħna nkunu nistgħu mbagħad ftit ftit innaqsu r-rati tat-taxxa biex hekk nippromovu il-kompetitività u e, nejnu daw in-nies li jħallsu t-taxxa issa fuq il-privatizzazzjoni ma nafx li xed tajt illi qed nagħmlu ftit. Il-gvern ta' qabel u għanna rappresentanti għawnek li suppost kienu neoliberali kellhom ħames snin biex jibnu l-aeroporti, l-portijiet, mamlu xejn, aħna privatizzajna l-aeroporti reġjonali l-Fraport, eh, kampanija ċermaniza, speċajna id-dil ta' Costco fuq il-port ta' Pireus u issa ħna f'konformità nirrispettaw dak li għadna nisa namlu. Iba, dem, kol derba li kunem privatizzazzjoni kunem eh, ħafna eh, konsekwenzi u affarijiet li għandna bżonn diskutu. Imma il-kritika li għandi hija illi qegħdin naġlu mhux qed imorru bil-mod u l-impenn tal-gvern Grik u ta' privatizzazzjoni hija eżatt dak illi binna fil-memorandum u fil-diskussjoni ma l-istituzzjonijiet inkluż l-IMF ma nix il-menti, ma xa tajdunna x ma xa tamlu ek jew ek, hemm xi kwistjonijiet li forsi għandna xi ftit domin, ċerti għaffajt li forsi stajna nħaffu, imma naħseb l-istituzzjonijiet kollha jgħidilkom illi dawn huma kollha effetti sekondarji. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi, Kostas Mavridis, Alessandi. Grazzi. Eh, li l-ordni tal-kellima naħseb u xek. Iva. Iva, fuq talba tal-grupp tijak stess, juwa grupp tijaj u koll. Jiena sa' nitkellem bil-Grek. Meħba Sur kalotos għal dan din il-laqa tal-Komitat Ikon għandi tliet mistoqsijiet hekk. L-ewwel net eh, is-sostenibilità tad-dejn x'tar dwarha. Jiena għaddejt minn dil-situazzjoni kollha tad-diskussjonijiet hawnhekk fil-Parlament u jekk ma nsibu soluzzjoni kunu qegħdin nibnu fuq ir-ramel, imbagħad inti għandek opinjoni dwar kif l-ekonomija Griega b'mod partikolari il-bonds Griegi se jintlaqtu jekk il- ikkunu koperti minn quantitative easing. Issa fuq l-MPLs fis-sistema bankarja. Dan l-aħħar fil-kumitat tagħna ġi kellimna Sur Mario Draghi. U kellimna dwar miżura ġdida il-collateralization ta' assi tal-bank permezz ta' xiri tal-bonds. Inti taħseb illi din tkun mossaqlija mill-perspettiva grega Mbagħad il-Parlament Ewropew kif jista' jgħinkom kif nistgħu nkunu aktar effettivi? Mela fuq l-aħħar mistoqsija naħseb li permezz ta' dan il-grupp ta' ħidma diġà għamiltu pass utli ħafna. Issa nwiġiblek din il-mistoqsija minn hawn xahrejn oħra meta nkun naf x'inhu jagħmel dan il-grupp ta' ħidma, però naħseb li se jkun kontribut utli ferm Jiena kollox ma kollox naħseb illi il-Parlament Ewropew bħala Ewropew u bħala nidem demokratiku jiena dejjem minti li l-proċess mone li kun hemm aktar integrazzjoni permezz tal-ekonomija u mbagħad il-politika tidħol fl-aħħar kienet ħaġa perikoluża u l demokrazija għandha tkun ferm aktar miftuħa. U jiena u l-gvern Grek ekk irridu narawa t-sviluppa l-Europa, irridu eh, jekk aħna rridu noħolqu poplu ta' sew Ewropew id-demokrazija jgħal kollha Issa fuq il-sostenibilità ta' dejn. Aħna għadna ma bdejniex il negozjati fuq id-dejn għaddej eh, dibattitu sħiħ dwar jekk wieħed għandux jiffoka fuq l-stocks jew il-flows. L-IMF edha t-preferi il-flows il fu il-bżonnijiet li jem għall-finanzjament ta' tkabbir. Imma naħseb il-liva għandek raġun irridu naraw il-sostenibilità ta' d-dejn u naħseb illi huwa diffiċli li n-nies jinvestu jekk huma ma jemnux illi il-pajjiż huwa sostenibbli u eh, naħseb dan jwieġeb xuħut minn mistoqsijiet l-oħrajn li saru dwar l-investiment. Issa il kwestjoni tal-quantitative easing hija iktar komplikata għaliex mhux ċar kemm jista' jsir permezz tagħha fuq medda ta' żmien qasira, ma naħseb illi eh, ikun sinjal importanti ħafna naħseb li dak li għandha bżonn il-Greċja bħalissa mill-IMF u minn oħrajn huwa sinjali li l-affarijiet mixjin sew. Importanti ħafna dan kien hemm eh, dan l-aħħar sħarriċ fil-Greċja li qalu li 85% tan nies illi kienu jemnu illi l-2016 kienet se tkun sena iktar jibsa li jom illi l-2015. Għalek kieku il-Bank Ċentrali Ewropew kellu jinkludina fil-program ta' quantitative easing jew inkella jissaxħa id-deroga, irrispettivament mill-effett ekonomiku fuq meta ta' żmien qasira, dan se jkollu effett simboliku importanti Fuq l-MPLs naħseb li dak li qed jipprova jagħmel il-Gvern Grek bħalissa biex serraħ moħ il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Fond Monetarju Internazzjonali huwa li jitkellem ma' kulħadd ma' l-atturi kollha il- il- SMS se eh, tagħmel tagħha u l-gvern Grek diġa għamel ħafna bidliet, inkluż il-liberalizzazzjoni ta' servizzi, li kunem aġenziji ġodda tal-notazzjoni tal-kreditu. Biddiskuta eh, koll trasferiment ta' dawn l-assi, imma naħseb il-jumejn u tlettijiem anzi jumejn jew il-15 jew tleġimat li ġejjin se jkunu importanti ħafna biex aħna nuru l swieq illi l-atturi kollha l-Banek, il-Bank tal-Greċja u l-Gvern Grek għandhom strateġija komuni u huma komuni konvinti illi hemm bżonn illi konna proċess leġislattiv ċar illi juri eh, kif eh, fuq dawn l-MPLs, mhix kwistjoni ta' xi ħaġa tajbew ħażina il-zombie banks ma tajbin għal kulħadd ma jinvestux fil-kumpaniji ġodda u kumpaniji li għandhom idejat innovattivi. fil-xur u snin li ġejjin il-Greċja t-sir aktar kompetittiva biex tkun attraenti għall-investituri għaliex f'ekonomija bħal dik Grega il settur privat huwa żgħar ħafna meta mqabbel ma' settur pubbliku. X'għandu jsir biex tissaħħaħ il-kompetittività tal-ekonomija biex nattiraw l-investituri. U l-mistoqsijiet tiegħi huma dawn Eh, x-reformi se tipproponu biex ikun iktar faċli wieħed jagħmel negozju fil-Greċja u biex ninċentivizzaw il-bidu ta' negozji ġodda u jina nixti illi tajdli ftit aktar dwar il-mizuri li beħsibkom tamlu biex naqsu l-burokrazija u tissemplifikaw l-interazzjoni b'mod partikolari għal kumpaniji żaru medji, għall imprendituri imprendituri zaza, eh, u f'relazzjonijiet tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi Grigi. Tajab, mela, aħna għanna agenda iktar vasta minnek, mux biss il-Ministri tal-Ekonomija involuti, aħna zda semplifikajna ħafna l-affarijiet. Qabel ma jkollok licenzjas biex tiftaħ kumpanija, mux kumpanija zaħir, zda ħanud zaħir per eżempju biex tbieħ ċertu affarijiet zaħir ta' kull jum tat-tabak u ħalib u affarijiet kien verament diffiċli. Aħna biddilna dan mod radikali l l-otja tal licenzi sistema hemm inqas burokrazija għanna din il-one stop shop din l-idea illi tista' tmur post wieħed inti u ġib dawn il-liċenzji u għanna ktar idea ta' kif aħna nistgħu nissimplifikaw l otja tal-liċenzji. Din hija parti minn dan il-proċess li aħna rridu nagħmlu minnaħat tal-Greċja ħalli konna regoli li kulħadd jista' jifhimhom u li ma jinbidlux mill-lum għall-għada. Jiena ikolli ngħid li sistema li kellna qabel ma nistax ngħid ma nistax ngħid il ma kienx effiċjenti il-sistema kanna qabel kienet parti mill-mod ta' kif aħna konna fost il-politika qabel u din norbota ma' l-amministrazzjoni pubblika. Kull jum jina jkolli l-kap tal-kabinet li jiġi jġib l-affarijiet x'nifferma. U kull filgħodu jina jkolli per eżempju nifferma karta li tiċċertifika ċaqliqa ta' infirmiera minn sptar minn Alexantis per eżempju għal postiħor dinja nuqqas ta' efficienzja le li kieku ma nifirmaħiex kieku ikollin e, e, e, nara illi ara jek per eżempju kunem hemm xi ħadd jgħid li għalfejn ma firmajtiex din ngħid intom mela rritu tmorru Aleksandropoli per eżempju u għandek xi xie membru mill-familja tiegħek li mhux qed jivvotaw il-partit tagħna ġviri Parti mir raġuni għalfejn intom tixtiequ il-gvern tagħna jagħmel l-affarijiet aħjar ma kienx parti minn din is-sistema. Din is-sistema kienx burokratika sempliċiment minħabba illi xtaqna li jkun sistema burokratika, xtaqna li naqdu kemm jista' jkun nies. Ma nafx jekk smajtux bil-kelma griga u speti, ġiviri il-mod ta' kif eh, wieħed jagħmel pjaċir lil ieħor fis-sistema politika, issa sabiex innaqsu din is-sistema anka fil-amministrazzjoni pubblika ħalli nifaċilitaw affarijiet ukoll għall-SMEs, irridu ukoll namlu s-sistema aktar ċarġi fir lotja tal-liċenzja per eżempju din hija xi ħaġa verament importanti u din hija parti minn dan il-proċess li qed insemmi. Grazzi ħafna Prevange Beres, issa l-SND. Grazie ħafna, Onorevoli Ministru. Jena hawnhekk dimek. Għandi żewġ mistoqsijiet kont u taħsew illi matul in-negozjati kien hemm ħafna attenzjoni lir-rata tal-VAT. U għalhekk xtaqt inkun naf eh, fuq il-VAT fuq il-gżejjer imma ħadd ma kienet qed jaħseb jekk tassew titħallax il-VAT. il vat u għalhekk kien hemm ħafna transazzjoni fil-Gżejjer huma cash huma kontanti. U għalhekk dan huwa tħassib eh, tiegħek u insaqsik fuq il-progress ta' qasam. Issa nixattini mistaqsija tiegħek. Meta nitkellem mal interlokuturi Grigi, x'imdaqiet għandna l-impressjoni illi fost popolazzjoni Griega hemm parti ta' ċittadini illi jixtiequ eh, li jkun hemm ir-riforma għandhom interess fir-riforma jistgħu jappoġġaw il-gvern biex jagħmel dawn ir-riformi. Inti kif tista' timmobilizza dawn l-aċenti tar-riforma biex ikunu ħanajdu hekk osservaturi? Mhux illi jaċċettaw biss imma jiffaċilitaw ir-riforma illi l-Ewropa qed titlab li t-implementa Qed naħseb fil-Federazzjoni tal-SMEs ċerti numru per eżempju ta' intermedjarji li għandhom l-interess illi jirkupraw mbagħad il-vat u għalhekk l interess tagħhom li tiġi mħallsa l-vat. I'll focus more on the second part of your Għan ifokka iktar fuq tini parti tal-mistoqsija tiegħek mux fuq l-ewwel parti minħabba li naħseb li Ġibta l-ewwel parti ta' mistoqsija tiegħek. Naqbel perfettament li għandna problema kbira bil-ġbir tat-taxxi fil-Greċja. Jekk irna xi nsolvu din il-problema naħseb illi żgur li nistgħu innaqsu ir-rati tat-taxxi. Ġifieri iva dinja waħda mill-ikbar problemi l ġbir tat-taxxa u aħna verament insistejna fuq hekk nisibu soluzzjoni minħabba li hemm bżonn li jkollna programm soċjali, hemm bżonn li nieħdu ħsieb aħjar problemi ta' faqar fost tfal benefiċċji għat-tfal, ecc. Ġifieri dan għandu xieqsam ħafna ma' dallan fiskali ġifiri niġbru iktar taxxa ħalli bekk nkun nistgħu nwassaw il-bażi tat-taxxa minħabba illi fil-Greċja f'dawn l-aħħar snin matul il-kriżi finanzjarji ikolli ngħid li l nis on jaw senjuri kienu qegħdin iħassu taxxa meta jixtiequ. Fuq bażi volontarja kienet jisa jkolli ngħid. Jiena naħseb li l-parti l-oħra ta' mistoqsija, mistoqsija li verament hija affaxxinanti minħabba li dan huwa l-mod ta' kif inti tista' solvi vera u tbiddel l-affarijiet. Però għanna u koll ejjejna aħna nimponu il-reforma, dak li jseħ reform fatig bl-Inglis. Kien hemm rapport li ħarġ il-ġimgħa li għaddiet li kienet jgħid li il-riformi għandhom isiru f'sekwenza, ġifieri r-riżultati rridu jinħassu qabel ma timponi riforma ġdida. Jiġifieri importanti li kollna dawn ir-riformi li jkunu qed ikunu implementati f'sekwenza. Dan ħad tkun Eh, daħ jkun il-qofol tal-soluzzjonijiet għal problemi kollha li għandna. U dan rata kienet jgħid li fil-fatt fil-Pakistan eh, solvew aktar il-problemi mill-Brazil minħabba illi per eżempju solvewhom mill-ewwel u kulħadd seta' jsemma' leħnu anka fil-gvern. ħaġa importanti ħafna u ja xaħġa li inti referejt għalija permezz tal-mistoqsija tiegħek, ġifiri, illi s-soċjetà mhux biss trid taċċetta riformista li jipparteċipaw il-koll. Waħda mill-effetti pożittivi ta' din il-kriżi kolli ngħid li kien hemm bosta minnhom ftit tajjeb f'kull ħaġa ħażina kif kien jgħid Nietzsche kienu kien il-lat tal-kapitalista apparti minn hekk hija l-ekonomija soċjali. Jina nassumi li inti Franċiża, però naħseb illi fi Franza għanna l-ekonomija soċjali tista' tammonta l-20 sa 25% tal-prodott gross domestiku u dak li qed jiġri fil-Greċja qegħdin jorganizzaw ruħom sabiex ehm, iwaqfu kooperativi, kliniki soċjali u xibijaw u kol prodotti u kol, per eżempju, mux se jitkellem biex fuq il-Kreta, imma nista Kreta tajab ħafna biex jipoduċi per eżempju l-ħaxix għal eh, tramontana tal-Europa, ma emmek per eżempju u eh, ċerta għamla tal-ħaxix per eżempju li jkunu sar. U għalek hemm ħafna kwistjonijiet bħal dawn u għalhekk naħseb il suċċess tal-pjan tal-iżvilupp ma jistax biss ikun bażi ta' investiment dirett barrani dan huwa element importanti ma bżonn idaħħal ukoll in-nies il-mentalitajiet eh, biex huma ikunu jistgħu pereżempju nġibu lura l-imħuħ kollha li telqu dawn in-nies li kellna jiġu lura fil-Greċja jista' tkun fil-agrikoltura, fl-IT, il-beħ tas-software, eh, f'kull settur hemm interess kbir Eh, fuq il-fatt li niprofdu informazzjoni u għalhekk hemm ħafna affarijiet x'imdaqqiet eh, fil-kriżi in-nies iktar tħossuhom responsabbli u eh, sidin ta' destin tagħhom tippruvaw isibu soluzzjonijiet u għalhekk nagħni tagħmel dan ikun bidu ta' soċjetà ċivili illi ma tistenniex kollox liġi mill-istat jew mill-istat jew mis-settur privat ma jipprovaw jagħmlu l-affarijiet huma U ek eh, tixtaret lan din l-spiritu ta' kooperazzjoni fil-soċjetà eh, ċivile, dak li huwa kapitalizmu soċjali, podet Trump kapital soċjali mhux pasta dam, eh, iktar ma niklu inqas ikun hemm, imma iktar kapital li wieħed jusa iktar utli ikun għax hekk nikkooperaw f'aqasam wieħed ikun hemm tnejn jistgħu jikkooperaw. Din hija differenza. Thank you. Uh, we have uh, time for quick catch the eye. Eh. Mela, sessjoni bħal ta' catch the eye, forsi mistoqsi tiktar konċizi u tweġibi tiktar konċili Pablos Alba, il vici President. Grazzi ħafna, President, u grazzi onorevoli Ministru. Jina għandi żewġ mistoqsijiet il-bira għal-sena eh, li għaddit Spanja kella kabita 3.1% u dan mħabba il-politika ta' prezzijiet ta' zejt, ma jekk nqablu ma' pajjiż joħra fil-żona ero li kellhom tkabir ta' 1% u dan l-iskart huwa spjegat bir-riformi. Il-Greċa f'dal-aħħar tal-2014 ma kellix il-kabir ma fil-bidu tal-2015 nafu x'ġara ir-riformi wafqu sfortunatament l-ekonomija daħlet f'konfużjoni u ma rridx nagħti l il-ħtija l ħadd imma skont il-Bank tal greċa u r-rapport kien hemm żieda fil-faqar fl-2015 ma tam qabel ma snin oħra u għalhekk jiena nsaqsi. Intkom tliftu opportunità ta' deb is-sena li għaddiet li forsi setat tikkontribixxi biex tnaqqas il-faqar u tevita dak li ġara intkom tal-limtu xaħġa u niġi għattini mistoqsija sa li mija situazzjoni inti kont taf fuq dak li ġara fuq il-persona tal-president għet istaqsi fuq l-Elstat fuq l-ist l-Istitut tal-Istatistika li mija situazzjoni wara illi l-President kif konna dinnajdu ta' resignation tiegħu u kien hemm xi stejjer fuq u tista' ftit iċċara ftit. Otherwise we don't have the time. Elisa Ferreira. Elisa Ferreira. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna tal-qija tal-nek, Onorevoli Ministru, debattitu ta' sew interessanti. Mistoqsija bżewġ punti. Hemm elementi fil-programm li għandkom son nissegwu illi tixtieq tbiddel mill-perspettiva kwalitattiva. Per eżempju, illi kolkom model immexxi mill-esportazzjoni fejn l-ekonomija hija magħluqa u l-kondizzjoni tar-riforma. Hemm kwistjoni ta' kwalità Tieni punt, li mija ir-rotta kritika, ir-rabta ma dawn iċkanti kollha li sibil, IMF, li mija r-rotta kritika nistgħu najnu, Grazzi. Grazzi, iva l-aħħar mistoqsija is grammatikatis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Grazie ħafna, President. Onorevoli Ministru, oġbina ħafna diskors tijak. Kien sobrju u fl-axar mill-axar naħseb li jintkom ekonomisti jina professur tal-fizika mux pali ġifiri xiftit tkunu arroganti ma inti ma konċ arroganti u inti kont ottimista u ma tanċan ottimizmu ħanajdu għek. U intat xarajn oħra forsi l marru għall-aħjar, il-Onorevoli Ministru, kif tista' tispjega illi attwalment hemm sens ta' disprament fost in-nies Gregi. Ma jedux li għandhom tama, forsi l-ħelit ta'kom fil-gvern ma tantx ma tajbin, jew forsi dak li inti sejjaħ l-ekonomija reali forsi ma tantx sejra tajjeb. Grazzi. Very short question and the last one really Mrs. Ruhonen Lenner. Mistoqsija. Grazzi. Grazzi il-Ministru għadu kif qal illi il-Sinjuri fil-Greċja iħallu it-taxxa kif effett lilhom. U fil-pajjiżi ta' Tramontana għandna din l-impressjoni li it-taxxa titħallas Eh, skont kemm jifilħu minn dawn in-nies, a kif jista' jkun li l-sinjuri fil-Greċja jħallsu t-taxxa b'mod fakultattiv? Mela, ħanibda mill-aħħar mistoqsija, ja fil-Kostituzzjoni Griega illi wieħed għandu jħallas it-taxxa skont kemm jiflaħ iħallas taxxa. Imma s-sistema politika fil-fatt il-kollega tiegħi Eh, sejħila evażjoni tat-taxxa legali, ġifiri għalmenu 10 snin qabel il-krizi grega, il-nefqa pubblika kienet fuq il-medja tal-Unjoni Ewropea u minix qed nagħmel skużi, imma fejn aħna konna imbeda mill-medja Ewropea kien fil-dħul sitta jew seba' fil-mija tal-medja Ewropea fuq it-tħul pubbliku u l-evażjoni tat-taxxa jew levitar tat-taxxa kien il-mod kif il-partiti u fil-partiti fil-poter taw xi ħaġa lill-klassi medja u lill-sinjuri fl-Istati Uniti għamlu dan permezz ta' self. Għalhekk fil-Stati Uniti kellhom problema fis-settur privat u fil-Greċja fis-settur pubbliku imma iż-żewġ problemi jindikaw l-istess għajn għalix il-sistema fil-flera neoliberali ma kienieċ tipprovdi biżiet kabbiru mpiegi mingħajr ma toħloq konsensus jew dejn fil-settur privat jew inkella tas settur pubbliku. Issa, ħanajdu illi l-ekonomisti kunu liktar nis arroganti kiku ma, ma jkunux avokati. Issa, aħna tlifna 25% tal-prodott gross domestiku. Din hija ħaġa inkredibbli eh, fi żmien ta' paċi, telf ta' 25% tal-prodott gross domestiku huwa enormi. Jiena ma nafx dak minn li minntomx eh, ekonomisti kif tifmu din iċ-ċifra, hija ċifra enormi. U jiena għalek qed ngħidilkom illi n-nies xeba mir-riformi għaliex il-gvernijiet wieħed wara l-ieħor dejjem wedu jekk tagħmlu din riforma ikun hemm riżultati, jekk tagħmlu din ikun hemm riżultati aħjar. Imma fil-fatt dawn ir-riżultati n-nies mhux qed iħossuhom għalek hemm bżonn illi il-ikunem dawn il-reformi iva li jitkomplew imma meta jisiru u li jkunem sekwenza illi jisiru ftit ftit u anki biex inwieġeb lilek il-dinija il-tweġiba għal kollox, il-sekwenza li fihom jiddaħlu, fija jiddaħlu dawn il-reformi. Jina naħseb illi il-Gregi edin jifmu issa li sar dan l ġustament fiskali enormi li konna dejn sostenibli u biex dan isir sostenibli u biex jimxi f'direzzjoni tajba din l-istrateġija tal-iżvilupp irridu uh, eh, infasluwa sew. Għalhekk irridu nimxu pass wara liħor, pass ċkejken wara liħor, kem kemm fuq l-aspetti finanzjari, aspetti istituzzjonali u l-amministrazzjoni pubblika. Fuq l-Elstat, li il-president ta' qabel kien eh, tressa il-qorti dana kien qabel ma jina sirt ministru tal-finanzi imma minħabba fe kien hemm panel internazzjonali u eh, b'differenza għal public panel fej eh, kien hemm għażla ta' tlieta dan il-każ kien hemm proposta ta' persuna waħda biss naħseb il-panel internazzjonali id-deċida b'mod unanimu illi dan kien il-persuna l-iktar adattata, jiena smajta affarijiet sbieħ ħafna fuq u aħna hekk qegħdin nippruvaw neqirduha din is-sistema bbażata fuq minja fil-min. Jiena l-unika dritt li għandi huwa li, li kolli eh, raġuni valida għalfejn dana ma kellu xinata dak l-inkariku li jiena fil-fat mandiġ. Jiena ħtart persuna wahda jew tnejn u eh, l-unika ħaġa illi insistejt fuqa kienet illi jiena rrit illi Elstat ikkolla Eh, sens ta' li hija istituzzjoni pubblika bidmir pubbliku, forsi jiena insistejt fuq dan għal xien akademiku iktar milli Ministru tal-Finanzi. Għalek l-unika ħaġa li insistejt fuq għaw li lil dan il-panel li jitolbu lil xaħat illi jqis l-Elstat bħala istituzzjoni pubblika li qed toffri servizz pubbliku. Dak kien dik kienet eh, l-influenza li, li użajt jena. Imma naħseb li huwa importanti ħafna li l-istituzzjonijiet pubbliċi m'għandhomx ikunu eh, jagħtu servizzi lir riċerkaturi lis-settur privat, l-universitajiet, eccetera. Iva għandhom jagħtu għajnuna fejn ikun hemm bżonn, però dan mhux il-għana ħari għalfejn dawn jitwaqfu. Iva, hemm affarijiet li aħna minnhom ħażin, affarijiet li aħna tallimna. Fjannar kien hemm biss Ministru wieħed illi qatt kien parti minn min gvern minn qabelu dana kien il-Viċi Prim Ministru li kellu esperjenza ta' x'kien ifisser li wieħed ikun Ministru fi gvern stajna namlu l-affarijiet taħjar, mhux ovvja li wieħed dejjem jista' jagħmel l-affarijiet taħjar, imma aħna ħassejna illi kien hemm bżonn ta' bidla. Il-poplu Grek riet bidla, riet pożizzjoni differenti fuq ċerti affarijiet u dan jwieġeb il-mistoqsija tiegħek dwar naħseb jiena issa biex inwieġeb. Aħna ipprovajna illi nerġgħu nibbilanċaw mill-ġdid dan il-programm illi ndaħlu iktar aspetti soċjali u naħseb illi kena raġun u dan kien kompromess. Imma il-ftajim huwa tajjeb daqskemm inti tamlu tajjeb. U jekk in-nies jemnu xfih, naħseb illi hemm biżejjed nies fil-gvern bħalissa illi jemnu illi nistaw nużaħ bl-aħjar mod għamilna kompromess u nemnu illi m'għandix nużaħ bħala skuża imma nużaħ bħala għodda biex il-Greċja nerġaw għajmu fuq saqajja. Grazzi ħafna lill-Ministru Sakalotos, ikolli najt illi dan kien probabbilment l-aħjar dialogu ekonomiku li kena sissa kien interessanti għall-aħħar utli ferm u naħseb illi kulħadd f'din il-kamra jafu jara illi fl-aħħar il-Greċja għandha l-opportunità illi tara xaq ta', ta dawl. U eh, illi naħseb illi se jkollna diskussjonijiet interessanti ħafna mal-Fond Monetarju Internazzjonali għaliex jiena naħseb illi jkun tassew irresponsabbli illi uh, dan il-proċess billi nitolbu għal miżuri fiskali addizzjonali. Grazzi ħafna. Issa se niltaqgħu bħala eh, grupp ta' ħidma għall-assistenza finanzjarja l-ġimgħa d-dieħla u l-missjoni ta' għanna se tkun fl-aħħar tax xar il-laqgħa li jmiss ta' dan il-kumitat is-16 u 17 ta' Marzu.